mandom ebda kariga illa hija inkompatibbli mal-kariga ta' MEP. Issa l-punt li jmiss, mexxej tal-grupp tal-konservativi u dawk reformisti għarfuni li sur Edward Macmillan Scott madux membru ta' dan il-grupp. U dan beffet mill-20 ta' Lulju 2009. Il-punt li jmiss, il-grupp tal ppf u il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi, il-ħodor konservativi u l-grupp tal-Riformisti u l-grupp tal-EFD għarfuni eh, bidliet fil-komitati u delegazzjoniet l-ismijiet għedin imnezla fil-minuti f'tadin is-seduta. Jekk mawx bidliet jew oġġezzjonijiet li jitresqu qabel ma tala din is-seduta lura dik il-lista